taqblu tajjeb u eh, Imbagħad eh, skont regola 105.6 il-President tal-Konferenza tal-Kumitat tal-President informani illi m'għandux eh, illi jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet, anzi f'dan il-konferenza allura rakkomandazzjoni tal-imko suppost tiġi approvata jekk qed ngħidu illi mhux ħajkun hemm pożizzjoni għall-att delegati, jekk ma jkunx hemm ġestjonijiet imqajma mill-grupp politiku jew kella minn tal-inqas 40 il-membru 24